Il-President. Il-President. So, di Sitzung ist eröffnet. Nishtiq li niftaħ is-seduta l-odwa tajba lil kulħadd iżis kollegi. Gracias. Una cuestión de Għandi mistoqsija point of order, jek joġbok. Fil-nofsinar eh, ir-Filippu huwa